Pibal spekt temmejna dibattitu dwar il-vot għal dan il-punt issir għada fis-sitta u koll il-punt li jmiss fuq l-agenda. Il-rapport ta' Kristina Ireland dwar strejt komuni rigward il-viġer uffiċjali russi involuti fil-kas ta' Sergej Magnitsky. L-Onorevoli Ireland. Mikrofonu għal kellima President. Grazie, Sir President, Kommissarju. il isem Sergej Maniski, huwa maruf sew fil-Parlament. Deċembru fil-2010 adottajna il-rapport annwali ta' drittijiet tal-bniedem fejn sejjaħna għal-ġustizzja għal dan il- l-avukat Russu Albini li miet fil-ġidda tiegħu kontra korruzzjoni minn kell l-ex-president Dmitri Medvedev talab u wieħed li ħajkun hemm ġustizzja għadna ma rajniex il-ġimgħa l-oħra seduta rajna f'tassew progress żgħir minn 60 il-persuna implikata hemm biss żewġ tobba tal-ħabs li ġew mixlija b'negliġenza f'dawn l-aħħar snin wara li ġara il-kas rajna li kien hemm tortura u nuqqas medika, kif ukoll trattament u tortura tiġbaħ ħafna li tik ta' Vassili Aleksanjan, avukat Zajr ta' Mikhail Kodorowski illi miet wara li ġi mitfuħ il-ħabs. Dawn in-nies il ħabs dawn in nies flok jifacċaw il-ġustizja għadhom fil-pozizjoni tul kariki tagħhom dawn jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea jonfqu il-flus maħmuġa tagħhom fl-Unjoni Ewropea jixtru proprjetà fl-Unjoni Ewropea u jirrabbu l lidhom hawnhekk. Aħna għandna waqfu din il-prazzi u għandu jkun hemm proibizzjonijiet ta' viżi u friżar tal-assi tagħhom. Il-korruzzjoni issa saret l-isem tal-gvernanza ġewwa Russja għabbaż ta' Transparency International Index flimkien ma' Niġerja, ir-Russja qiegħda fil-qiegħ tal-klassifika. Huwa tassew arroganti illi Putin jitlob liberazzjoni ta' viżi għal min għandu passaport blu użati mill rappresentazzjon mill-amministrazzjoni tal-istat tassew jaħseb illi għanna nilqaw lil dawn in-nies korrotti ġimatejn wara rapport dwar l-impenni tar Russja flok rajna li tajba l-kooperazzjoni rispett tar regoli tal-Konsil tal-Europa mill-kollegi russi rajna teddit għal waffin tal-finanzjament tal-Konsil tal-Europa. Anki dialogu bejn ir-Russja u NATO jiġi effettwat minn dan l-approċċ. Il-sħobija tar-Russja fil WTO turi il-regoli komuni tal klabb ma jiswew għal xejn. Ir-Russja tagħmel il-WTO għala kart, tordna u tagħmel li trid. E kunu ċari, il-kas ta' Maniski tmur li l-en traġedja ta' individwi li ġiret kontra kriminalità organizzata. Il-destin tijaw turi anke l-komplessità ta' tranzizjoni li soċjetà russa d-deja minna. Degradazzjoni tal-ħajja istituzzjonali u politika sarfet f'korruzzjoni epika minna ħal waħda u mill-wafil ġita soċjetà ċivili li titħaq drittijiet tagħha. Il-Russja tinsab f'punt importanti Aħna ma nistawx nħallu li il-Banek Ewropej jaċċettaw il-flus ta' dawn l-individwi li jkunu korrotti. Għabbażi tal-Universalità ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-importanza tal- dawn il-valuri aħna irridu nimxu ma' dikjarazzjonijiet tagħna u nitlob lill kollegi biex jivvotaw għadha din il-komodazzjoni. Vielen Dank, vielen Dank, Frau Kollegin Ojuland. Wir nun zum Catch the Eye Verfahren und ich darf zunächst Catch the Eye. L-ewwel nett il kollega tagħna s-sur Nikolakis. Nikolas, Thank you very much. I had Grazzi ħafna. Ma wasallix tajjeb ismi bekk. Dankeschön. Grazzi. Kollegi. Is-sur Magnitski huwa ġelliet ta' drittijiet tal-bniedem hekk kien. U l-fatt li ġilet kontra l-kriminalità organizzata hi parti minn ġlida għall-libertà, demokrazija, drittijiet tal-bniedem iva. Dan u dan jeħtieġ l-appoġġ tagħna fil-fatt u l-Parlament Ewropew għandu jimxi wkoll ma' din il-pożizzjoni u għandna nibatu sinjal ċar lir russja illi din l-imġiba dan it-trattament ta' ċittadini tagħha mhuwiex aċċettabbli. Pajjiż demokratiku jekk ma jagħtix għajnuna medika, assistenza medika lil nies meta din tkun meħtieġa jekk priġunier jissawat u abbandonat meta hemm negozjati ma' Russi Russja aħna rridu nfakru x'inhu ma drittijiet tal-bniedem. Fin danke. Grazzi. L-istor Mikolasik. Is-sur Nadu issa l-mikrofonu l-sur Migalski. Is-sur Magnitski ma kienx qed jiġġieled ta' dritti ta' bniedem, kien persuna normali illi waqaf kontra l-korruzzjoni. Bekk ġarrab li ġarrab u miet fħabs russu hija il-dmir komunitana. tagħna. kommentaw fuq id-destin ta' dawn in-nies normali illi ma jixtiequx ikunu parti minn din, minn din il-korruzzjoni. U namlu il-minimu li jistħoq isir. Nifrizaw l-assi ta' dawk li jistaw b'mod jew ieħor ikunu implikati u involuti fil-mewta dan l-individu da' stan speċjali li xtaq ikun morali. F'pajjiż fejn l-immoralità tirrenja jekk aħna serji dwar il-valuri Ewropej, jekk aħna serji dwar il-mod ta' kif għanna nimxu, irridu niżguraw li din tip ta' ġustizzja ma tħallux għaddejja lixxa. Is-sur Potasevich. Dziękuję panie przewodniczący. E, Grazie, sur President. Nibda minn ħsieb privat ħafna. Jiena kont imwilet belt fejn kien hemm eh, ħafna soldati russi stazzjonali, bekk il-tajt ħafna russi, nis mill-laqwa. U bħala membru parlamentari kelli anki l-opportunità nil-taqam l-oppozizjoni russa u anki nis li ma jkunux mitawdin fil-ġdida, zdu ma voluti fil-proċess tal-bidla ġewwa russja b'mod għal Russja aktar demokratika aktar Ewropea mhux aċċettabbli li pajjiż li tixtieq tiġi trattata bħala pajjiż Ewropew li tiġi trattata bħala ħana trattaw li nafusna fl-Unjoni Ewropea li tippermetti din it-tip ta' prattika li jkun hemm korruzzjoni fil-sistema tal-ġustizzja u mod li jeħilsu minn nies bħalma ġara l-Sur Manjitski. Dawk li jidu l-ġustizzja, l-verità, l onestar li forsi mumiex nis fl-oppozizjoni zdoma nis sempliċi nis komuni, grazzi. Kollegi Potasiewicz. Grazzi, onorevoli Protasjevic. Kommissarju, fidejk, President, onorevoli membri, jina grat għall-opportunità li nkun nistan ħosem f'dan f'din il-diskussjoni anka dwar dan il-kas ta' Sergej Manitski. Il-Parlament Ewropew rakkomandazzjoni tagħna lill kunsill biex ikollna dawn restrizzjonijiet rigward il-viżi għall-uffiċjali Russi eh, kienu inizjattiva tajba. Aħna konna konsistenti f'dan il-kas f'dawn is-snin li għaddew mir rezoluzzjoni tal-Parlament tal-2010, 16 ta' Diċembru, kien hemm numru ta' diskussjonijiet u dibattitu u għada nieħdu il-vot. Dawn l-inizjattivi kollha juru illi il-Parlament Ewropew u anka l-Pubbliku Ewropew illi dawn ta' importanza kbira l dan il-każ. Dawn l-inizjattivi juru u koll l-isforzi konġunti tagħna anka biex Moska jagħmlu investigazzjoni tagħhom pass maġġel kemm jista' jkun. Biex bekk ikun hemm pressjoni anka fuq il-Federazzjoni Russa sabiex dan il-każ eh, jiġi konkluż. Minnaħa tagħna il-Viċi President dejjem sejjaħ b'mod konsistenti lir russja biex tiżgura li jkun hemm investigazzjoni tajba. U eh, fil-fatta ta' għajmu għanka din is-sejħa mal-awtoritajiet russi kollha dan il-każ huwa konsistement parti mill-aġenda tal-diskussjonijiet tagħna li nagħmlu darbtejn fis-sena dwar drittijiet tal-bniedem. Insemmu ħafna dan il-każ ukoll fuq livell ta' l-amministrazzjoni kif ukoll fis-summit tagħna. Xar l-għadda il-Viċi President Ashton tkellmet dwar dan il-każ Hawnhekk anka dwar l-użu politiku tal-ġustizzja. Hija qalet imħazba wkoll illi ma kienx qed isir biżejjed progress u dan kienet ikun parti minn xejra ġenerali ta' dan l-iżvilupp ta' sistema ġudizzjarja fil-Federazzjoni Russa u din hija xejra illi fil-fatt iġġelna ninkwetaw kien hemm ukoll din id-diskors ġie rapportat mill-medja u mill-istampa Russa. Kien hemm ukoll ġestjoni politika fejn ġiet miktuba ittra lil President Medvedev dwar dan il-każ ta' Magnitsky. Kien hemm tliet punt importanti f'din l-ittra. L-ewwel nett il-gvern Russu kien imħeġġeġ biex jikkonkludi l-każ malajr kemm jista' jkun kien hemm sejħa biex ikkun hemm dawk li għandhom jiġu mixlija jiġu mixlija. F'dan il-każ imbagħad sejjaħ ukoll sejjaħ ukoll lil ommu u l-mara tiegħu. Għat memx tweġiba għal din letra. Il-Kummissarju Malmstrom u koll reġa' dawn il-punti kollha li kien hemm f'littra anka dwar il-Konsil tal-Ġustizzja li sar f'Ottubru f'Nikosja. Aħna nieħdu dan il-każ bħala wieħed importanti ħafna għal tliet raġunijiet importanti. Raġunijiet minħabba natura tal-każ, dan huwa każ ta' ċittadin Russu avukat. Dan kien missier li għadu żgħir ġie arrestat u trattaw ħażin minn uffiċjali minħabba li huwa tkellem kontra frodi sospettati u anka minnaħa tal-uffiċjali tal-gvern dan huwa każ ta' abbuż tal-liġi u anka ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem, mill-istat ta' dritt, rispett għall bniedem u aħna rridu nibqgħu niddefenduhom, aħna għandna impenn li niddefenduhom dan il-kas fil-fatt sar kas prinċipali anka f'dan rispett mhux biss għall poplu Russu imma anka għall-Unjoni Ewropea. It-tieni raġuni għaliex aħna attivi rigward dan il-kas hija għaliex aħna nemnu illi r-Russja innifisa għandu jkollha interess kbir biex issolvih. Dan il-kas dan il-kas qiegħed jissimbolizza l-istat ta' dritt u anke s-sistema ġudizzjarja fil-Federazzjoni Russa ħafna nies jikkonsidraw dan bħala test tal-istabilta, tal istabilta u s tar-Russja bħala destinazzjoni għall-investiment. U dan partikolarment għaliex il-każ qed jitratta dwar il-korruzzjoni l-isforzi ta' modernazzjoni min ta' tar Russja huwa punt li aħna qegħdin naħdmu fuqhom ukoll. U jekk huma jsolvu dan il-każ bekk ikun jistgħu jagħtu messaġġ ċar lill-imsieħba tagħhom lil dawk li jixtiequ jinvestu fil-pajjiż. Naturalment huwa fl-interess tal-Unjoni li fil-frontieri tagħha ikun hemm Russja illi ekonomikament hija vijabbli. Ir-Russja riċentement daħlet fil-WTO u dinja xi ħaġa importanti wkoll biex ir-Russja tkun integrata fis-sistema globali. Dan kien pass tajjeb ukoll biex ir-Russja tikseb il-konfidenza fis-suq. Però dan il-każ jagħmel eżattament l-oppost dak li huwa meħtieġ issa huwa azzjoni konkreta minnaħa tal-gvern Russu, deċiżjoni ċara biex eh, dan il-każ jiġi investigat u dawk li huma responsabbli jieħdu l-ġustizzja illi ħaqhom. Jina ħadd nota tar-rekomendazzjoni tagħkom dwar dawn restrizzjonijiet għal eh, viżi tal-uffiċjali Russi involuti f'dan il-każ u dan jagħti messaġġ ċar li aħna mbagħad nimxu l-qudiem fuq din rekomendazzjoni eh, Ikollna bżonn l-unanimità minnaħa tal-istati membri kollha. Iridu nibbilanċaw l-azzjonijiet tagħha tagħna wkoll fir-rigward tal-Russja. Qed nitkellmu fuq għodot sensittivi ħafna miżuri li rridu nikkonsidraw biss f'sitwazzjonijiet f'ċertu sitwazzjonijiet u anka li jkunu f'konformità ma' linji gwida Ewropej u jridu jkunu jintużaw flimkien ma' approċ politiku, dialogu, sforzi komplementari u oħrajn jena nixtieq niżgurakom illi dan il-każ ser jibqa' fuq l-aġenda bilaterali anka fir relazzjonijiet tagħna mar-Russja. Miżuri ta' sanzjoni għandhom jintużaw bħala miżuri aħħarija jekk ma jkun hemm xejn iktar li jista' jsir, dawn ma dejjem miżuri ħajja. Sa fl-aħħar nixtieq nerġa' nitkellem anka għannom tal-Viċi President, Senior Ashton, li għanna ser nibqgħu nitkellmu dwar dan il-kas mal awtoritajiet Russi f'kull opportunità li jkollna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi. Kummissarju, bekk nikonkludu id-dibattitu il-vot ser ikun għada fis-sitta ta' filgħaxija. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport fuq relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mill-Stati Uniti ta' Onorevoli Moreira, rapporter, erba' minuti. Onorevoli Moreira.